Okay, uh, good afternoon. Uh, we should start our work. Uh, our... Uh... <clears throat> nibdo xoltana, il-president tana Senjura Bowles, tal-bitni biex jien għall-ewwel rapport. bat is-sur xikluna jiġi wara u se jkunu l-president tas sessjoni li jmiss ta' rapport, rapport li jmiss biex niddiskutu jina nishtiq nis, li niskużaw irwieħna għal eh, dat tibdil fil-program. Imma xon għandu jibqa' dej fil-Kumitat Ikon. Nibdow b'rapport jiena ir-rapporter dwar fiskalis 2014-2020. U għanna numru ta' emendi li tresqu xi 54 waħda. Meta ntihom daqqatajn dawn l-emendi kollha nista' ngħid li jinsodisfatta x'ħafna minnhom ħafna minn dawn l-emendi li ġew suġġeriti mill-kollegi qed jerġgħu jitrattaw il-kwistjoni ta' kif nistgħu insaħħu il-ġlieda kontra il-frodi fiskali, l-evażjoni ta' taxxa, dan kollu għandu x'jaqsam ma' l-aġir xejn tajjeb marbut mat-taxxa hemm ħafna emendi li jitrattaw eżattament din il-kwistjoni partikolari, jina sodisfatt huwa pjaċira li li nara li l-kollegi edin jaqblu ma dan il-punt li nsibu fil-raffart jina se naħdem mal-shadow rapporters u l-kollegi l-oħra fi żmien li ġej sabiex aħna nistgħu noħorġu b'emendi ta' kompromess. Jekk jiena nqabbel ir-rapport tiegħi ma' l-emendi naħseb li nistaw nimxu tajjeb, nilħu kompromess tajjeb. Xie emendi li jistħu ilom li se jirrikjedu għanzi iktar xol biex naslu għal kompromess. Speċjalment il-mod ta' kif aħna nagħmlu monitoraġġ ta' dan il-programm kif nistaw ukoll insegwu il-progress fil-proċess mm, eh, ta' implementazzjoni u jiena lest nilqa l-kompromessi għall-emenda. Umbat jibqa xi emendi li bil-forsi kolli nittrattom, niddiskutijom b'mod dirett mal-membri li proponowhom anki jekk ħafna minnhom huma tajbin nistgħu naqblu magħhom, imma rridu niddiskutu jekk għandhomx postom hawn dejn dawn l-emendi. Hawn f'dan ir-rapport. Għantikom eżempju ta', ta, ta dan l-għonet il-kollega Filip Lambert fl-emenda li ressa l-emenda 21 huwa eh, tkellem fuq l-istati membri li ovvjament eh, l-istati membri jidu jinformaw il-xuxin u l-kommissjoni. Imma qed nitkellmu fuq mod ta' kooperazzjoni, anzi program ta' kooperazzjoni bejn stati membri u l-implementazzjoni ta' dan il-programm ġifri ma nafx kawx loka din l-emenda hawnhekk. Forsi ta' min ipoġġi dat tip ta' emendi f'xi rapport li għandu x'aqsam iktar mal-kooperazzjoni fil-qasam ta' ġifiri dak li rrid ngħid <laughs> huwa li ma naħsibx li dan ir-rapport ma naħsibx ġifiri li sta l-istati membri li nejdu li għawnek iridu jgħaddu rapporti taħħom l-Kommissjoni. Hemm xi żewġ emendi ta' dan it-tip li forsi ta' min janalizzom, ta' min jiddiskutijom, flimkien ma' shadow rapporters u anki mal-kollegi li għamluwom dawn l-emendi. Ma naħsibx li f'dan ir-rapport għandna mpoġġu rekomandazzjonijiet jew xi emendi ta' dan it-tip li fil-fatt iktar huma binati mar-regolamenti iktar minn kollox. Emenda oħra, emenda ta' Sur Klintz, l-emenda 63, emenda li titkellem fuq l-ammont ta' flus li huma allokati għal dan il-programm. Fl-ewwel parti tar-rapport l-ammont għal dan il-programm mhux diskuss għax dan l-ammont se jiġi konfermat wara li jkunu tlestow il-negozjati tal-MFF il-Malti Annual Financial Framework u dan l-ammont se jiddependi ħajkun zgur jiddependi minn kif imorru n-negozjati ta' dan il-qafas finanzjarju. Sur Klins fl-emenda 63 qed jipproponi li konsidraw il-kontribuzzjoni tal-istati membri. Jina rrit nidiskuti miegħek mod dirett eh, biex nifhem eżattament x'għandu f'moħħu is-Sur Klintz meta kien qed jagħmel din l-emenda. Bekk naħseb li għalbqija tal-emendi nistaw naħdmu fuqhom sabiex nerġaw lura fil dan il-komitat ikon bil l-emendi ta' kompromess. Se niqafaw issa. Tajjeb li nisimaw ix-shadow Reporters u nibda. Sun Juan Hawk mill-Soċjalisti Demokratiċi. Kollegi, Sheikh Theodore, Aziz Teodor. L-abbozz ta' rapport mhux kompitu tal-Parlament li jerġa' jidefinixi fiskali su jgħid x'inhuma l-aħjar strumenti jew l-bżonnijiet tiegħu. Aħna responsabiltana qiegħda biex nitroduċi salvagwardji sabiex dawn il-fondi għal dan il-program jintnefqu b'mod liktar effiċjenti u liktar mod ċira. Dan jitratta l-ewwel net il-partiċipazzjoni tal-pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni, tieni il-xogħol il-xogħol li jsir fih l-ammonti Umbat, kif jintalbu jiġu u jaħdmu sperti minn barra, u anki l-implementazzjoni ex post tal-programm. Fuq il-pajizi il mumiex membri, aħna naqblu ma' rapporter, ma' rapporter u anki ma' shadow tal-ICR, il-pajizi li talbu il- li jisibu ma' l-Unjoni tajjeb li jistaw jipparteċipaw imma l-oħrawn jistaw biss jipparteċipaw jekk il-programm ikunu qed jagħmlu xogħol ikun qed jagħmlu jkun fuq l-evażjoni tat-taxxa. La bosta uh, eh, rapport huwa wiesa wies eh, paragrafu 9 u l-artiklu 7 iridu jiġu emendati fl-opinjoni tagħni għax kif huma bħalissa anzi il-paragrafu 9 eh, tal-artiklu tal seba irrit jiġi emendat għax dan qed iħalli triq miftuħa beraħ ta' kif jistgħu jiġu finanzjati l-proġetti. Il-proposta tal-Kummissjoni li ikun hemm eh, co-financing ta' sa' 100% eh, mija naħseb li għanna nejdu li l-rata għandha tkun sa' 80% għax din tkun taqbel Eh, mal-programmi l-oħra anki dak tal-koezjoni. Ġifiri, il-100% tmur għal dawk il-pajizi biss li għandhom bżon assistenza finanzjarja. Naħseb li għanna nilimitaw ruħna għal reprezentanti tal-gvernijiet ta' dawk kolla li għedin jihdu sen fil-program u ma niftħux u kolla l-pajizi terzi. U l-emenda 37 sa 40 nistaw naqblu bat l-emenda 45-48 68 qed naraw li qed iġibu prinċipji ċari eh, ta' kif dan il-programm insaħħuħ, imma rridu naraw eżattament x'inhuma l-indikaturi wkoll ta' ċifri meta nitkellmu fuq il-ġlida kontra il-frodi ta' taxxa u l-evażjoni ta' taxxa. U ma noqodux biss u dak li jgħidu l-parteċipanti, l-ammonti li jingħataw jridu jkunu kol ġustifikati mill-Kummissjoni biex nagħlaq ħafna fajt li qed naqblu fuqhom, jiġifieri il-grupp tagħna mal-gruppi l-oħra, u jiena perswas li minnar ħafna tbatija se u wkoll kompromiss fuq dawn l-emendi. Grazzi. Thank you. I'm giving now the floor. Grazzi ħafna. is-sur Schmitz għannom ta' sur Wolf Schmitz. Klim. Grazzi ħafna. Sur President, Sur Rapporteur. Jina issa għandi xebħa ta' Sur Klintz, għet nitkellem għalih. U l ewwel nett jiringrazzjakom għal eh, xogħol li għamiltu sissa. Huwa perswas li senna naslu riżultati pozittivi. U talabni li ninressaq xi punti u anki għamel xi emendi għal ċertu punti nisibu fil dokument Jena wasal ftit tard għax kienem id-dattibi fil-programm imma u ma nafx semmejtu għomx imma ħanejdom xorta. Sabiex irritu kienem l-esperti minn barra biex u mandomx jiġu esklużi kif qed jgħid ir-rapporter ġifieri hawnhekk għandna eh, diverġenza il-risorsi tal-program għal eh, specialment tamir tal-IT id-dan kollu jrid ikun bilanċjat ma jkunx limitat Eh, b'tali mod kif suġġerit mir rapporteur Il-finanzi għall-implementazzjoni tal-programm fiskalis se jkun deċiż ħamlu l-aħħar mill-kontribuzzjonijiet li għamlu l-istati membri. U s-sur Klins fl-aħħar qed jitlob li jkun evalwazzjoni mod regolari u rapporti li jinbatu għall-inqas darba fis-sena. Dawn kienu il-punti ta' Sur Klins nispera li se tilħu ftejim kol fuq dawn l-affarijiet. Grazzi. Grazzi. Issa, Is-sur Filip Lambert. Eh, mill-lider qed nagħmel il kollox illum għandi one man show nispera li għada dan il-kompitu kun taħattijħor. Ġurnata waħda biss. Ja, eh, bizzejiet imma jien peress li eh, qed ħattu hawnhekk fuq workaholic, ġifieri l-ewwel jiena nirringrazzja mhux biss ir-rapporter imma qegħdin f'sitwazzjoni partikolari hawnhekk għax ma nistax jiena niġġustifika il-fat li mux edina u l-kollegi, ħlif mal-fat li edin jafdawna b'dan id dossiet tan diffiċli ċifiri edin jafdawna, mela għanna nenfazizzaw dan il-punt. Għax ovvjament hija xi ħaġa li għandha isserħilna moħħa, moħħna biex ngħidu li se naslu. Issa wara dan il-punt iva naqbel miegħek sinjur rapporter li ma nistgħux aħna naqbdu u nieħdu fiskali su nagħmlu li ridu b'dan il-programm Imma qed nitħattu fuq program ta' kooperazzjoni bejn l-awtorit ta' taxxa tal-pajjiżi differenti. Xifridu naraw eżattament kif qed jagħmlu xogħolhom. Ma nafx kif sentambru iktar aħna fuq il-bdil ta' informazzjoni dwar ukoll is-sentenzi eh, tal-qrati dwar it-taxxa. Ġifri, mhux biss qed ngħidu biex lin-nies ikunu intizi ma' dak kollu li għaddej Eh, forsi nistaw nużaw il-kelma li tibda bis-si iċifiri l-conditionality li anki Mario Draghi saħa bħala xaħġa Isa Vangelu. L-informazzjoni, eh, kondizjonalità, l-informazzjoni ġifiri naħseb nistaw nkunu kol kreativi. Jena nixtieq li eh, verament inħamba fuq l-importanza tal bdita ta' informazzjoni fuq minni iħallas sittaxa. U U issa fuq l-esperti, Iva. Jekk aħna nitolbu lajnuna tal-esperti, jiena kiku ma nazilomx biss mill-komunità tan-negozju nejdu dawn in-nies umantizi mal-dinja tan negozju ma mandomx l-istess li għanna ħna ġifrina l-esperti rrit narom li joħorġu kol, ovvjament rridu jkunu kompetenti, imma li jiġu kol minn sferi oħra per għadiet tal ta' soċjetà ċivili u kol li u kol issa mantizi mal l-affarijiet li għandhom xaqsmu għataxxa ħaġa li rridu nibnu hija il-mod ta' kif niġġieldu li konna kompetenza biex niġġieldu kontra l evażjoni ta' taxxa. Għalhekk għal dan il programm iservi pala strument biex eh, kun kunem iktar effettività il-nis li jaħdmu maċ ċivili ikunu iktar intizi, jitalmu iktar, ikunu iktar kompetenti li huma iktar effettivi f'xogħolhom. Forsi eh, naslu, għanna bżon forsi xie għaxar jew tnax il-qamal, xadozi ma se naslu. Grazzi ħafna. Mela, għaxar laqat oħra naħseb t xi xiftit. Imma nippruvaw. Jekk naqblu, jekk intom taqblu ma l-emendi tana kolla nista' għazbis niltaqgħu. Thank you very much. Grazzi ħafna. Mr. strijek. Fil-bidu ta' din is-sessjoni għad bejn bejn ruħi li se tkun laqa pjaċevoli, però kollega tiegħi laqat il-musmar fuq rasu realizzajt però laqstant illi kellu raġun għaliex hija sessjoni tal-iktar eh, nies set hawnhekk il-bqija tal komitat Ekon jafdana u għal daqstant nistaw niddeċidu dak li rridu u huma se jsegwu r-riżultat tagħhom. Well, that's a question for discussion. <laughs> okay. Forsi dawn għazzinin jew stupidi to Sir Lambert. Nistaw niddiskutu li rridu għawnek. Ħammes jew punti għandi xin rissa. Aħna l-konservativi kif tafu pjuttost xettiċi lejn programmi bħal fiskalis, pero nħu kost nara illi maġunanza kbira tal-approċċi u l-emendi li tresqu kważi huma konformi ma' għal-kollox mal-pożizzjoni tagħna. Aħna naqblu mal-kwistjoni tal-ġlida kontra il-frodi fil-qasam tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa ressaċi emendi jew lingwaġġ imtejjeb u mhuwiex dan punt kontroversjali. Tini punt frodi transkonfinali aħna nixtiequ illi programmi bħal fiskalis għandhom jgħinu sabiex nilimitaw frodi transkonfinali. Illi jamlu dannu għal kompetizzjoni tkabbir u li jistaw jillimitaw it-tkabbir. It-tielet punt. Taħriġ autoritajiet tat-taxxa, ħaddiema li jaħdmu fis-settur. L-istaqċi tlieta mendi illi jisqu fuq din il-tieġa għaliex ġurisdizzjonijiet nazzjonali ma kemm xejn differenti. U sabiex wieħed il mal-frodi fil-qasam tat-taxxa irid jieħu ħsieb li jkun hemm persuni eh, b'taħriġ aħjar minn stati membri differenti. Jiena niftakar il-diskussjoni ma' Wolf Klintz, aħna għandna l-istess linja meta' noqdu attenti għal periklu u ta' flus. ħaġa li miex kontroversjali għal dastant. Is-sit punt. Esperti esterni mill nista' nifhem jista' jkollna pożizzjoni differenti. Madonna kollu aħna favur illi esperti esterni eh, jimtervjenu taħt ċertu kondizjonijiet. l fritt għandhom ikunu trasparenti, għandhom jiġu pubblikati, għandhom jiġu aġġornati mod regolari. Il-proċess ta' kif jinażlu għandu jkun trasparenti u sussegwentement irridu nieħdu konsiderazzjoni l-fatt li esperti tajbin jiswew ċertu ammont ta' flus. Dawn kienu il-punti tiegħi għal darboħra xtaqt nisħaq fuq il-fatt li aħna kważi naqblu mal-pożizzjonijiet kollha għal daqstant ma nistenniex diffikultajiet fil-vot aħħari. Grazzi. Thank you. Grazzi. Sir Chantis mux jadawnek, mawħat li jitkellem fismu. No? Uh, Jiter li dan mux il-kas. Hem kollegi oħra li jishtiq intervjenu. Tajb wis. Xtaqt nfakkarkom. Il-votazzjoni fil-komitat hija skedata ħadd 28 jew 29 ta' Novembru. Il-vot fil-plenarja huwa pjanata għal Marzu li ġej, però kollox jiddependi mit-trialogu. għammu s-seners u il-plenarja qabel ma nkunu temmejna trialogu mal-Kommissjoni l-Konsil. Sfortunatament ħajkonna nieqfu sal-24 meta s-sur xikluna jina għatmana Sur President, Sur Lambert, bil bil ħanerġu l-24 xaqnajt illi eh, zbajt nimxem il ponġe sawnek u xaqni ringrazzja l-President tal-li provdintna l-opportunità li neżerċitaw eh, ruħna. Grazzi ta' dan. Grazzi. U niskuza ruħi għat-tibdil fil-program. Fl-24 jekk ġabkom. Thank you.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 Yes, we can start. I will be chairing this uh, point 4. Kolet il-messu da punt numru 4 illi tratta l-abbozz tar-rapport dwar amending 223 of 209 regulation on European statistics. Dwar l-istatistika Ewropea, niskuża ruħi, għal fatt li wasal tard, nassigurakom li tlaqt mid-dar fi sitta nosta dal-ħodu ma biddew minn fit-titjiriet. Wasal tard. Minna għal iktar dew minn? Nibdew. Billi? antikom deskrizzjoni ta' la bozza rapport li s-prezentajt. I might add another confession. Having looked... Nistarħa ġohra. Wara analizi tal rapport jina kemm xejn disappuntat eh, vizavin tijaj nifsi illi ma mor ma mxejni il qoddim kem suppost. Din hija opportunità unika fejn qed nitkellmu fuq tip tal-kwalità tal-istatistika dejjem nitħattu dwar il-fatt li b'mod legali l-istatistika da tiġi b'mod fil-ħin adattat għandha tkun ħaġa eh, dettaljata biżejjed u dawn jiffurmaw referenza, punt ta' referenza għal politika ta' xandir, għal polit policy um, makers għal dawk li faslu l-politika u għal kal partit interessati b'mod ġenerali. Mandana kollu. Dawn jirrappreżentaw riżultat ta' xaġa li tiġi prodotta u sabiex niżguraw Riżultati pozittiv hemm bżonn insaħħu l-pilastri fil-produzzjoni u disseminazzjoni tal-istatistika uffiċjali u propju r-rapport qed jipprovi stabilixxi dan. M'hemm lebda ebda dubju illi fl-aħħar snin li SS żviluppat aktar il-governanza tagħha u qed tipprovdi strateġiji sabiex niżguraw il-sistema b'mod ġenerali żomm u timplementa l-effettività li hemm bżonn hemm kodiċi ta' prassi u hemm ukoll elementi ta' kontrabilanċar li qed jiġu assigurati u li dawn waslu għal servizz ta' ħafna. L-aktar ma tqis numru ta' pajjiżi involuti fis-sistema. Madana kollu, wieħed ma jistax ma jisemmix il-kas tal-Greċja wera illi dak li sar sissa mhuwiex biżejjed Din kienet dan kien falliment sistemiku u mem lebda dubju li kien falliment konsiderevoli. U issa qed niġu mħeġġa li nintervjenu, nindirizzaw problemi fis-sistema li jistgħu jikkawżaw problemi sistemiċi ġodda u għal daqstant qed inħeġġu għaz qed niġu mħeġġa li nintervjenu. Wara l-kriżi fil-Greċja, f'ħafna pajjiżi, li jessess nifisa kienet u għada qed tiġi studjata. U għal daqstant, ftem komuni fuq li jinfurzar skont l-indipendenza tal-entitajiet tagħha. Qed niġu mitluba li nkunu proattivi, mhux reattivi. U nippruvaw nevitaw problemi ulterjuri f'dan il-qasam. Is-sistema preżenti ma tistax taġġorna ruha għaliex hija kontrollata mit-trattat innifsu, iġifiri. Jekk ma jkunx hemm tibdil fit-trattat, hemm limitu ta' xista jinbidel sabiex insaħħu il-kwalità tas-sistema preżenti. Anka illi niprovaw nagħmluha sistema aktar indipendenti imma naħseb li għatem lok fih dan is-sistema preżenti illi nagħmlu da tibdil. Anka eh, permezz ta' mezzi autoregolatorji. Fil-rapport li naraw nistgħux nassiguraw l-utenti li wara l-azzjonijiet tagħna u l-implementazzjoni tal-azzjonijiet tagħna kun impossibbli li konna każ Grik, din hija mistoqsija. Dan se jkun il-limitu li se imponu fuqna l-istatus legali tal-ISS huwa aktar dajjef meta mqabbel ma' sistema Ewropea jekk kellna nikkomparawha ma' sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali. One way to, to... Mod kif nipparagonaw is-sistema ejn nikkomparaw sistema jina qed ngħid li għandna rispett sħiħ lejn l-Eurostat imma anka jekk il-paraguni modjużi xorta ma jipparagunax ma s-sistema ta' Banek Ċentrali Ewropej. Minħabba il-rol ta' l-Eurostat li hija diġi tal-Kummissjoni Ewropea u mhix xi ħaġa awtonoma pal-Bank Ċentrali Ewropew. U anka tal-NSIs, l-Istituti tal-Istatistika Nazzjonali, illi huma korpi governattivi illi għaw taħt il-Ministeri, għaw taħt il-Leġizlazzjoni Nazzjonali, budget stabilit mill-Parlamenti Nazzjonali u mill-Gvernijiet Nazzjonali. Fil-fatt, Gvern Nazzjonali jista' juża l-allokazzjoniet budgetari sabiex jikkontroll l nessaj Għal daqstant hemm għarfin illi nittrattaw l-istituzzjonijiet pal autoritajiet indipendenti bir-responsabilta li jipproduċu għas publiku fisem soċjetà mod ġenerali. U mhux jirrappreżenta l-awtoritajiet governattiva biss. Jena diskutejt dawn il-punti ma' uħut mill-NSIs prinċipali u għal daqstant jena naf tajjeb li hemm ħtieġa għaliex naf li mis-27 NSI hemm uħut minnhom li ġa waslu f'termini ta' dipendenza, ta' saħħa, ta' rispett, ta' sistema interna, ma' nistawx najdu dan fuq l-NSI skolla. Naħseb nistaw nimxu l-qoddim billi nizguraw il mekanizmu għal-ħatra tal-president jew direttur ġenerali tal-NSI il-manager u anka tal-units tal-istatistika għandhom għandu jissaxħaħ dar-wol. U dan ma jkunx differenti mill-ħatra ta' gvernatur ta' Bank Ċentrali għalfej president ta' NSI Ikon imsejjaħ mill-Parlament u mhux mill-Ministeru. And the size and more generally establishing the amount of L-ammont ta' risorsi disponibbli huwa importanti għaxbek eh, jista' jkun hemm iktar indipendenza permezz ta' budget eh, individwali li jiġi determinat mod indipendenti mill-gvern. U wkoll il-proċeduri li permezz tagħhom id-domanda l-informazzjoni statistika tiġi definita. Mbagħad fi dan l-istess sistema hemm metodi il-produzzjoni, disseminazzjoni, l-istandards tal-lini eh, gwida, etc. L-ewwel aħna rridu nfukaw l-iktar fuq l-indipendenza tal-NSIs u wkoll ikolli ngħid tal-Eurostat innifisha. di Fihdan il-sistema rridu nsaħu kol regoli li il klassifikazzjoni u regoli intużati u kif l-informazzjoni tiġi mqasma u regoli ta' kif eh, min jagħmel istatistika jidħol biex jara l-informazzjoni u jipproċessa d-data. Kifet di mhijiex kritika lejn l-NSI skolla hija fil-fatt ħafna minnhom probabbilment leħqu dawn l-standards. Iżda jridu nassiguraw li kollha kemm huma eh, jirrispettaw dawn il- dawn l-standards wiesa u għalin għaliex il-katina hija b'saħħitha meta kull uh, parti tal-katina hija b'saħħitha jkun ikun hemm djufija f'parti minna għal daqstant ikun hemm djufija kull imkien. Some of the proposal. Uħut mill-proposti li nsabu ġewwa rapport u jiena nixtieq insaħħa permezz ta' emendi hija fil-fatt is-sistema taħdem l-atturi ġifiri, l nsi u l-Eurostat nifisom it-tisħiħ tar-rwol ta' koordinament fir-rigward tal-NSIs. Kif ukoll il- kodiċi ta' prassi, il-code of practice li tinkludu kol il-prinċipju u inkella dimensjoni ta' indipendenza. U għawnek naħseb għanna insaħħu il- um, l-Statistical Code of, Code of Practice permezz leġislazzjoni iktar vinkolanti. Jiena naħseb li l leġislazzjoni għandha tkun fil-pjanijiet tagħna li xekk aħna rridu sistema tal-istatistika Ewropea bażi tal-sistema eh, bankarja ċentrali, għal daqstant irridu li konna kollox f'postu kif suppost. Proposta oħra li jena nixtieq inżid hija dik tal-rapport annwali. Il-Banik ċentrali għandhom rapport annwali ehm, u aħna nixtiequ li s-sistema statistika Ewropea jkollha l-istess tip ta' rapport fejn aħna nkunu nistgħu nanalizzaw il-kummenti fuq is-suċċess li jkun sar matul dik is-sena dwar x'tip ta' data ġiet prodotta li mandikaturi huma disponibbli, etc. Li ma DGs kienu involuti fil-produzzjoni, hemm ta' proposti li wieħed jista' jinkludi f'dan ir-rapport annwali li jistaw jippermettu tisjef fis-sistema. Hemm ukoll konsens wiesa li li SSS li SS irrid trid tiġi msaħħa u għal dastant irridu nippruvaw insegwu u niksbu l-għanijiet tagħna iżda fl-istess ħin irridu wkoll jkollna diskussjoni fuq il-futur fuq medda medja ta' żmien fuq il-qafas il-ġdid tal-governanza l-ġdida Ewropea. I will now Issa għadu għassur Gozez. Monsieur President. President, u anki sur rapporter. Xtaqt biss nitolbok li tiskuza il-fat li eh, shadow reporter mux ijata. Eh, I ma għalix xnejt, xtaqt biss eh, nejt li palma li tissolt fuq statistika li aħna nafdawk u għalek se naqblu mal-proposti li jinti qed tagħmel biex insaħħu s-sistema Ewropea tal-istitika u kif qed tajjeb huwa importanti li dawk li joħorġu l-istatistika l-entitajiet nies joħorġu bi statistika li tkun nkunu nistgħu norbtu fuqha biex ma jkonniex laqqas din eh, l-ideja li forsi l-istatistika tiġi amenda, jiġu emendati jew adattati skont il-bżonnijiet tal-ġurnata. Grazzi ħafna. Thank you, Mr. Gozes. Grazzi, Sir Gozes. Filip, segint Jiena kont not kima hawn nies hawnhekk fil-kamra. Naħseb li hawn 25 fil-kamra. Iżda madwar 40 interpretu. Grazzi lill interpreti tal-li qegħdin hawn. Grazzi lill Eurostat tal-li daqshekk uh, paċenzja bina. Issa, jekk għaw xinu għasta, jekk mutom kontenti bizzejiet, uh, aħna nistaw nejnukom jekk mintom sodisfatti bizzejiet bil-prestazzjoni ta'kom. Nibdew mill-proposta tal-Kummissjoni li hija tajba mhux ħażin, napoġġaw aħna fil-fatt l-emendi li intom ġa li intom preżentajt, jekk taddihom għal livell li jmiss kif aħna aħna essin naċċettaw dawn hemm xi punti li nixtieq nenfasizza. Aħna għandu jkollna indipendenza tal-Eurostat iżda mbagħad. Iva għandu jkollna indipendenza iżda irri zda ma naqat nazbu li xi entità ta' gruppi ta' nies tista' tiġi meqjusa aktar tajba jew inqas tajba. Għaldaqstant l-istituzzjoni għanda tkun indipendenti, l-istituzzjoni jrid ikunu kollha indipendenti minn xuxin. jrid ikun hemm checks u balances, iżda u dan nixtieq ngħidu għaliex inti semmejt li l-Bank Ċentrali Ewropew jiena minix kontent li li sibi l-Bank Ċentrali Ewropew huwa indipendenti, entità indipendenti bisieħ naħseb li qegħdin nirriskjaw id-demokrazija hawnhekk għaliex istituzzjoni għandha kontroll ta' sek sinifikanti edha tiġi f f'pożizzjoni fejn m'għandha l-ebda checks u balances, m'għandha l-ebda verifika ta' xejn. U hawnhekk aħna rajna eh, l-xewqa minn istituzzjoni li tipprova tikseb iktar poteri. stant jiena ma nixtiex li l stat tikber u issir l-istess, eh, issir tikber fl-istess mod irrid ukoll ikonna n-nies eletti demokratikament u għandhom jagħtu linji gwida ta' xtib ta' informazzjoni rridu li tinġabar jekk inti tiddefinixxi dak li tixtieq tqisu u tanalizza tkun tista' tiddefinixxi aħjar dak li tixtieq tikseb. U jekk pereżempju tixtieq inti tnaqqas il-footprint ekoloġiku jew inkella inti trid iżid l-ugwalenza ta' tħul, hemmhekk inti tittara li dan jiġi meqjus kif suppost. Da ġifiri dak li qed jiġi miġbur bħala dejt għandu jiġi analizzat fuq livell politiku fir rigward tal-metodi nanalizzaw ukoll, nassiguraw ukoll li il metodi qegħdin joffru riżultati li huma tajbin bizzejiet biex bekk dawk li jagħmlu l-politika jkun jistgħu jaħdmu kif suppost Aħna nemnu li l-prassi għandha tkun eh, pubblika u tista' tinftiem min-nies miċ-ċittadini. ikonna u wkoll eh, pubbliċità fuq il-kodiċi tal-prassi, il-code of practice. kif ukoll fuq il-kwalità ta' dawn il-code of practice. Irrit jiġifieri konna xi ta' kontroll tal-kwalità minna tal-Kummissjoni. Fir-rigward tal-peer review jew inkella l-aħjar prassi dawn mandom xieġu introdotti f'din regolamentazzjoni, ovvjament, jista' jkonna model top-down fejn aħna jkollna l-Eurostat li tkun qed tgħid ix għandhom jagħmlu l-NSIs, jista' jkun ukoll jkollna kooperazzjoni bilaterali u din tista' tgħaddi minn sim tal-aħjar prassi għal ftehim ta' twinning, twinning bej stati membri differenti u dan fil-fatt jista' jiġi konsidrat ukoll għabbażi ta' emenda numru 5, probabbilment aħna nistaw nofru l-aħjar sinjali, messagġi biex inkonna eh, accessibilità aħjar ta', ta, ta data. Kument eh, li xtaqt nsemmi u jien kont nixbor l-informazzjoni fuq diskors li rrit namel l-Eurostat jatuk informazzjoni fir rigward ta' dejn pubbliku permezz ta' Google Search. tagħmel l istess ta' dejn pubbliku ta' dejn privat Le, ma tistax tagħmel l-istess għaddej privat jiena ma nafx fejn l-Eurostat qiegħda iżżomm um, il-komponenti ewlenin tal-dejn privat tal-individwi, etc. Ma nafx fejn jeżisti, nisper li jeżisti, għal għasantem ħafna xandu jisir fil rigward tal eċessibilita ta' data. Dwar emenda numru 10 dak li qed iktar kmieni l-ebda ma jista' jkun hemm l-ebda regoli mingħajr ebda sanzjonijiet għaliex inkella jkun problemi ta' forzar u wkoll aħna nemnu li aħna għandna nsaħħu ir-reġim tal-sanzjonijiet. Xiktar. Nixtieq nenfasizza l-bżonn ta' flow ta' informazzjoni bejn l-NSI u l-Eurostat, jiena ma nafx jekk intix sodisfatt b'dak li hemm fir-rapport. Mbagħad fuq il-leġitimità ta' Direttur Ġenerali tal-Eurostat. Għanna namlu threshold iktar oli għal vot konsultativ mill-Parlament Ewropew biex bekk ikun hemm iktar leġitimità. Ma nafx, bħalma tafu, dan konet naqraw f'dawn l-aħħar eh, ġimat. Il-Bank Ċentrali jisu dinja iktar maskilista, ma nafx jekk id-dinja tal-istatistika hija iktar bilanċata fir-rigward tas-sessi. Jekk fil-każ rridu naraw bilanċ fil-pożizzjonijiet eh, għoljin ukoll. Dawn huma l-punti ewlenin li aħna xtaqna nsemmu għal dan ir-rapport. Grazzi. Good. Um... Is-Sinjura Bazesku tixtieq tikkumenta? Le? Grazzi minkejja li jiena minix shadow rapporter fl cr xorta waħda għadin nħlu għaz hawnhekk il-kol fl-imkien. Minkejja li jien shadow rapporter nixtieq insemmi xi kummenti u minnhom ser ikun iktar ġenerali. Ta' jien kontat nisma' nisimak sur President, jien kontat nisma' xkontat tajt sur President, bir-reqqa ħafna Jina għandi zewċ gruppi ta' kommenti. L-ewel wieħed u għawnek jina jgħad f'konformità ma' mal-pozizjoni tijak. Intom inti konti titkellem dwar l-indipendenza ta' sistema li jina nħoss li hija importanti ħafna Inti u kol enfasizzajt koordinazzjoni mal awtoritajiet nazzjonali li ser tamel sistema tal-istatistika Ewropea ħafna iktar b'saħħitha ta' min jorbot fuqha. Pu punti ieħor huwa dan. Anzi mistoqsija jekk fil-verità din hiex viabbli. Aħna naqblu mal-pożizzjoni tagħkom li d-dejta hija ta' min għandha tkun ta' min jorbot fuqha. Semmejt bosta drabi li dan jista' jkun każ bħal Greċja, eżempju bħal tal-Greċja. U ħaġa ta' dan it-tip nistaw nevitawa bħal kas tal-Greċa. U issa ġejt in grupp ta' kommenti minna ħati għaj mistoqsijiet kollha anzi. Nixtieq insaqsijek l-awtoritajiet nazzjonali u ser ikunu f'pożizzjoni jew kux ħajkunu jixtiequ u ser juru rieda li jaqsmu data ta' min jorbot fuqha u data tajba. Niddubita kemm l-awtoritajiet tal-istatistika nazzjonali ser jagħmlu id-data u l-istatistika tagħhom iktar tajba, iktar iktar ħjaru li ma timxix skont il- eh, il-qasam fej opera huma. Punt ieħor, huwa vijabbli li nimplementaw metodoloġija komuni li jaf issir importanti għal l-autoritajiet tal-istatistika tal-istati membri. Jiena ma rix nesaġera fuq il-kas tal-Greċi, iżda għandi punt ieħor x'insemmi. Iżda għandi xi dubju dwar jekk aħna hux se nkunu nistgħu nevitaw xi ħaġa bħal kas tal-Greċja fil-futur. Mod ġenerali jiena pożizzjoni ġenerali li inti semmejt fil-bidu tal- diskors tijak u għal darboħra. Fil-fat, il-shadow rapporter tal-grupp tijaj, ija Sinjora Ford, u l-kommenti tijaj b'mod ġenerali biss, grazzi. Grazzi jgħid il-President, ma' uxie ktar kelli, ma' nixtieq nitlob il-Kommissjoni biex narri jekk jixtiequ xi kommentaw. I take the opportunity as well to apologize. Nieħu l-opportunità wkoll biex niskuża ruħi miegħek, Sinjura Baharta, naf li t tivvjaġġa. Eh, skużani. Grazzi President u grazzi wkoll tal-opportunità li nindirizzaw lil dan il-Kumitat. Nixtieq nikkommenta biss fuq erba' punti iżda huma importanti fil-perspettiva tagħna. L-ewwel kumment huwa dwar il-bżonn li nirrevedu il-regolamentazzjoni eżistenti fuq l-istatistika Ewropea. Din fil-fatt hija meħtieġa biex inkunu nistgħu niffinalizzaw ir-riformi fuq il-governanza u biex nagħmlu iktar modernizzazzjoni tal- tal-istatistika punti meħtieġa ġa ġew enfasizzati fir-rapport ta'kom u kol f'xi kummenti. Aħna rajna tliet elementi ewlenin li namlu li kunem indipendenza professjonali tal-Istituti tal-Istatistika Nazzjonali u l-Eurostat biex nizguraw ukoll koordinazzjoni effettiva tal-sistemi tal-Istatistika Nazzjonali permezz istituti tal-Istatistika Nazzjonali u biex ukoll il-gvernijiet nazzjonali jikunu responsabli u kol biex jassiguraw il-kredibilità tal-istatistika. Dan huwa strument ġdid li huwa eh, msejjaħ Commitments on Confidence. Dan japplika wkoll għal Eurostat u wkoll il-Kummissjoni ġa semmiet li ser jissaha il-governanza tal-istatistika u tintroduċi elementi ġodda fid-deċiżjoni riċenti dwar l-Eurostat li għandha tiġi meqjusa bħala impenn tal-Kummissjoni fuq il-fiduċja fuq l-istatistika Ewropea. Dwar il-modernizzazzjoni, aħna nħossu li huwa importanti li nsaħħu l-aċċess għas sorsi amministrattivi għaliex dan din hija prekondizzjoni għal iktar effiċenza u iktar xogħol fuq il-burden reduction. Il-proposta tal-Kummissjoni turi ambizzjoni eh, tajba u bilanċjata fir rigward ta' trattat preżenti fl-opinjoni tagħna il-proposta din il-proposta qed tipprova tikseb kemm jista' jkun u fl-istess ħin tippreserva l-ownership ta' kulħadd u wkoll il-partnership fiħdan l-sistema tal-istatistika Ewropea. Jiena nixtieq ninformakom li d-diskussjoni tal-Kunsill eh, miexja sew iżda kważi il-proposti kollha tagħna jiffaċċjaw reżistenza mhux ħażin fl-istati membri. Hemm ukoll riskju li kun hemm xi djufija f'ċertu dispożizzjonijiet u wkoll il-Kummissjoni qed torbot fuq l-appoġġ ta' li jkun passoltu. L-aħħar kumment tiegħi jindirizza wkoll il-livell ta' ambizzjoni diskuss min-naħa tar rapporter u wkoll il-President. Kummissjoni hemm ħasba dwar ċertu stennijiet mhux realistiċi u wkoll riskju ta' overloading ta' negozjati mm, fir-rigward ta' talbiet li ser jieħtieġu tibdiliet istituzzjonali u riformi li jistgħu jmorru lil hinn mit-trattat preżenti. Aħna nifmu u għawnek nishtiq nenfasizza u kol li aħna naqblu mm, bisjih mal-vizjoni li jem li noħolqu sistema Ewropea tal-istatistika li hija effiċjenti u tajba ktatem kif suppost u nilħu l-bżonnijiet ta' informazzjoni tal-istatistika u wkoll nilħu l-istennijiet u l-aspettativi marbutin mal-kwalità tal-informazzjoni. Iżda, fl-opinjoni tagħna dan jixraqlu analiżi dettaljata u bilanċjata u wkoll approċċ olistiku biex bekk nindirizzaw mod simultanju ir-riformi fuq livell Ewropew u nazzjonali aħna rridu nippreservaw il il-proposta tal-Kummissjoni li ġiet irranġata permezz ta' emendi min-naħa tal-Kummissjoni tal-Kumitat tagħkom, jekk jirnexxilna nagħmlu dan ikun ta' suċċess u hekk aħna nkunu nistgħu nkomplu nibnu eh, ir-riformi tagħna u l politika fuq medda twila ta' żmien fil-qasam tal-servizzi tal-istatistika għall-Unjoni Ewropea. Grazzi. Thank you, uh, Mr. Bahata, for those uh, important... Grazzi, Signora Baharta, għal dawn il-punti importanti. Aħna ħadna nota taħħom. Ma naħsibx li il- um, ja, l-idea ta' rapport li imur li lin minn dak li miktub fit trattat għal-inqas dal-istadju, iżda aħna qegħdin nitkellmu dwar indipendenza hawnhekk irridu nżommu f'moħħna li għandna bżonn traduċu dan f'mezzi tal-metodoloġija u Is-Sur Lambert qal li forsi ma użax dan il-kliem iżda huwa bejħed war qal li ma jfissirx li hemm fiduċja f'istituzzjonijiet indipendenti kompletament li ma jirrispondu għal ħadd u għal xejn. Naqbel, iżda man, mhux qed ngħidu li jridu jkunu dawn li għandhom jirrispondu li għal gvernijiet, iżda għandhom jirrispondu lil parlament iva. Hemm differenza. Wara li rajna din leġislazzjoni kollha fir-rigward tal-governanza ekonomika f'dan il-Parlament Ewropew fejn permezz ta' six pack u two pack u koll scoreboards. Aħna issa introduċejna tant sanzjonijiet li fissru li inti ser tikkundanna pajjiż għabbażi ta' xi ħaġa ta' statistika xidejn irġaġa simili. Unbat inti tinduna kemm tista' tkun flessibbli. Ma nafx hekk il-kelma tajba flessibbli, iżda din tkun stima, l stima bl-aħjar metodoloġija biex inti tkun tista' tikseb din l-istatistika, tasal din l-istatistika partikolari, għal daqstantu huwa importanti ħafna li ma natux wis diskrezzjoni hawnhekk. Għat nirrealizza li l-utenti irridu iktar żmien iżda dan jippermetti għal dejta provizjonali u dan din tista' tkun ukoll xaġa soġġettiva u għal daqstant irridu nqisu din il-kwistjoni ta' data provizjonali jew nuqqas ta' data Jekk jabis kwistjoni ta' informazzjoni wieħed jista' jistenna mbagħad id-data tiġi reveduta, iżda għal data li tmur li lin mid-deficit ta' 3% u sanzjonijiet li ser jisiru minħabba dan mbagħad nindunaw li fil-fatt dawn għandhom jiġu kellhom jiġu reveduti u ma kinux iktar minn 3%. U għal daqsant huwa importanti ħafna li n-nies li qed jieħdu ssib din l-istatistika għanna nafdaw għandhom jiġu rispettati u għandhom ikunu meqjusa bħala mexxejja ta' istituzzjonijiet u qed ngħid li ħafna minnhom huma fil-fatt huma fil-fatt hekk. Iżda s-siguraw li jkunu kollha tal-istess kalibru għaliex ir-riżultati minnaħan naħa ta' dawn l istatistiċi fuq il-governanza ekonomika fuq il-pajjiżi ma kbar ħafna ġifiri mhix diskussjoni tal-kas tal-Greċja, iżda wkoll il-fatt li l-leġislatur jaħseb li deficit huwa sempliċement deficit u mhux ser jinbidel huwa infallibbli. Iżda nafu li mhux hekk. U l-unika ħaġa li nistgħu nagħmlu hija li ntejbu l-kwalità fil-produzzjoni ta' dik l-istatistika billi jintejbu il-kwalità tal-istituzzjoni jinnifisa u wkoll in-nies li jed fiha. Dak huwa dak li xtaqt ngħid biex nikkonkludi. Issa ser naddu għat-timetable. Id-data ta' skadenza għall-emendi ma fatli li xwis, ixwis 8 oħra, fl-14 ta' novembru. il-konsiderazzjoni ta' dawn l-emendi se tkun fit-3 ta' Diċembru u l-votazzjoni fl-ekon ser issir fi 17 ta' Diċembru. Il-plenarja ser tkun f'Marzu ta' sena d-dieħla. Rigward tal-aqalimis tal-ekon, nixtieq ngħid li ser tkun it-12 ta' Novembru u mbagħad il-ħamis 15 ta' Novembru l-istess ġimgħa Grazzi, mela illa.